kulħadd jgħid il-President u nistgħu issa ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot. L-Onorevoli Manikins, kollegi, se nibdew bil-spiegazzjonijiet tal vot u s-saridu nisimaw lil kollegi L-Onorevoli Sandra Kaniete se jikkommenta l-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Jiena rrit najt li l-istorja tal-Europa u rritna li kienem bżon illi nemendaw ftejmiet differenti biex inkopru it-kabbir f'dan il-kas jikol Kroazja dwar ir-relazzjoni bejn il-Kroazja u l-Vietnam. Din ir-relazzjoni ila teżisti għal madwar 20 sena la volja ebda parti manda rappreżentanza permanenti fil-pajjiż liħor imma ir-relazzjoni ila teżisti għal bosta snin għandhom ftejmi dwar it-tassazzjoni doppja, u eh, l-abolizzjoni tal-reġim tal-viza bil-adezjoni eh, tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea dan il-ftejim AFAS se jiprovdi prosperità konsiderevoli. Issa naddu għal ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Jena ritnajt illi il-ftajim qafas bejn l-Unjoni Ewropea u il-Vietnam għandu il għan li jipromuovi svilupp addizzjonali u jiddinamizza il-relazzjonijiet reċiproki fuq differenti jipromuovi kuntatti ekonomiċi, jipromuovi il-turizmu, l-investiment, rispet reċiproku għal-valuri u eh, twemmin, drittijiet tal-bniedem u aspetti oħrajn li huma s-sis ta' relazzjoni tagħna mal-Vjetnam. Il-Vjetnam hija waħda mill-ekonomiji li l-iktar edha tiżviluppa malajr fil-xlok tal-Azja u fil-Paċifiku għalhekk il-promozzjoni tal-kooperazzjoni hija xi ħaġa importanti u il-pass loġiku li jmiss. Grazzi. Yes, it works. We have got... Irridu in eh, niqfu natu lezzjonijiet lil pajjiżi terzi f'dan il f'din l-awla. U qed nagħmel referenza fuq il-test oriġinali, il-paragrafu 33, illi qed nitkellmu fuq il-Vjetnam fuq il-akkordi tal-viża u dawn huma affarijiet li ma jagħmlux sens Irridu nifmu illi l-pajjiżi terzi għandhom eh, il-vuċi tagħhom demokratika, għandhom is-sovranità tagħhom. U dan huwa punt ġenerali li qed nagħmel jien, mhux fuq din il-kwistjoni speċifika, però di tiġri spiss wis fl-awla tal-Parlament iridu nispeċaw nimponu il-mentalità tagħna fuq il-popli l-oħrajn fid-dinja kollha. dakin Arnold. Issa għonna Polċak. Grazzi jena ħat sem fil-dibattitu fuq il-Vietnam u ma ma konċ naf l-artikoli 23 eh, sa 35 fil-detal issa rajtu u ma nara l-ibda raġuni illi għalija ma nix nkunu a favur tar, eh, tar ftejim il- ħtiġijiet illi imponejna kienu raġonevoli dawn l-artikoli 33 sa 35 mumiex eh, speċjali u ma komuni u jena ovvitajt favur u jena najt illi l-Unjoni Ewropea għanda tipromoni eh, relazzjoni strategiċi ma' xlok tal-Azja. Dan huwa importanti ħafna. Grazie. Issa għaddu għal-mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq l-IMU. Jurek, grazzi President. Il, eh, din il-kwestjoni waslet għal krizi ekonomika terribli fl-Europa u waslet anki għal dizintegrazzjoni politika. Aħna eh, naħseb li tkun ħaġa raġonevoli kiku aħna nitilqu minn din il-policy, pero l-autoritajiet iridu jużawa din il-kriżi biex jobbligaw bigbar forza il-konfiska tal-prerogativi tal-Istati membri u dana se wasal għal kriżi dejjem iktar profondi E, kif naraw fil-pozizjoni tal-Renju Unit. Dana mux biz qed jagħmel ħsara għal pajjiż tagħna, imma e, anki qed ineħħi responsabilità importanti. E, imma il għażla fidejkom, l-għażla tagħna hija sovranità. Grazie. Mannequins. Grazie President. Is-sistema tal-semestru Ewropew ilu ħames snin diġà u l-impatt fuq il-politika u fuq l-ekonomija u il-koordinazzjoni tal-Stati membri u l-modelli tal-parlamenti nazjonali. Irridu nikkontrollaw iktar l-implementazzjoni. Il-Kummissjoni għanda kontroll paranazzjonali. Imma aħna nħossu illi il-Parlament Ewropew għandu jiġi involut, għandu jkun hemm iktar trasparenza u iktar kontroll Eh, fil-ġestjoni. U dana jirrigwarda il-bżonni li l-Kommissjoni konsultaħ il-Parlament meta ti prepara l-White Book fuq l-Unjoni Monetarja u fuq l-ewwel u t-tieni fil-lira. Hemm ħafna għaddej fuq il-telet u raba eh, eh, politika tal-Unjoni u jien poġġadin. din. Arnott Nishtiq nerġa' lura fl-1990 meta il-Kanċillier Britanniku John Major propona eh, eh, unjoni eh, tal-Unjoni eh, Unjoni Ewropea singola eh, illi kien EMU minnajr ħafna tibdil ta' muniti. ħafna negozi fallew fi żmien sentej fl-istorja Britannika u kellna noħorġu mill-IRM u ħadun u kellna bżon ta' ħafna snin biex nirkupraw u ħaġa tajba li ma tħannix fl-euro għax kieku kien ikonna l-istess konsegwenzi ta' ħafna eh, pajjiżi oħrajn li daħlu fl-euro. Is-sur Major kellu żball li ir-Ren Unit kellu jibqa' fl-Unjoni eh, Ewropea u għandu raġu għandu żball anki l-lum. Grazie, sanaddu għal rapporta surpreda fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-2014, Zon Zaborska. Grazie, grazie President. L-Unjoni Ewropea għanda pis kbir ta' responsabilta biex vigila fuq ir rispetta ta' drittijiet tal-bniedem. Ja' kwestjoni ta' dinjità umana u hija kol prassi mod prattiku biex namlu ġestjoni tal-migrazzjoni mill-pajizi fejn il-dritti tal-bnidem jiġu miksura. Dan huwa test bilanċat ħafna u jitlob il projbizzjoni tal-pina tal-mewt. L-abolizjoni tal-pina tal-mewt. U fit-test emendi illi imorru li lem il-kompetenzi tal-Parlament. Hija ħasra illi eh, id-drittijiet tal bnidem jistaw jġużati biex jipromovu l-abort jew il zwiċ tal-persuni tal-istess sess. Mami Kins, Grazzi President. L-appoċ għad-drittijiet tal-bniedem huwa wieħed mill-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Waqt li ċerti pajjiżi qed jiżviluppaw il-kontenut tagħhom bbażat fuq l-interess egoistiku. Sarattant huwa importanti li l-Unjoni Ewropea is-saħħa id-drittijiet tal-bniedem, però irridu niftakru illi hemm żviluppi speċifiċi u meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem universali, allora kulħadd jifhem eh, dawn id-drittijiet b'mod differenti. U dan din hija l-bażi ta' ta' diplomazija razzjonali illi nipromulgaw id-drittijiet u l-valuri tagħna u waqt li nieħdu f'konsiderazzjoni l-interessi ta' pajjiżi oħrajn. Però jiena dan, dan il-rapport appoġġajtu, grazzi. Grazie, Sogor. Dan il rapport jara jamela ċara li rridu nkunu koerenti kemm fil-politika barranija kif ukoll dik nazzjonali fl-Unjoni Ewropea aħna niġdu l-attenzjoni tal-Istati membri għal fatt illi u ma jagħmlu talbiet fuq il-politika barranija u din il-politika tagħna għandha tkun kredibbli u effiċenti. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-minoranzi fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea spiss tikkritika pajjiżi terzi tal-li jiksru drittijiet tal-bniedem, però meta niġu għal minoritajiet lo lokali jew popolazzjonijiet indiġeni dawn mandom l-ebda attenzjoni. Aħna nappoġġaw id-drittijiet tal-bniedem sur Arnold. Imma il-stati membri għandhom jitkellmu bleħen wieħed fuq dawn il-kwistjonijiet. Imma meta dina tinterferixxi eh, fid drittijiet tal-nazzjonali. U qed nagħmel referenza għal tliet punti f'dan ir-rapport u fl-emendi li approvajna llum. Jitkellmu fuq definizzjoni ta', ta rifuġat ġdid, rifugjat ekonomiku, aħna ma rajnix x'inhuma l-konsegwenzi ta' din id-definizzjoni. U tini, għal eh, nisa fid-demokrazija, kif nistaw aħna nifmu eh, u nimponu fuq pajjiżi barra mill-Europa dawn il-prinċipi u fl-aħħar il-pena tal-mewt Jiena kontra il-pina tal-mewt, però mish responsabilità tagħna li natu lezzjonijiet l pajjiżi l-oħrajn, speċjalment dawk li għandhom is-sovranità tagħhom. Issa. Grazzi. Issa naddu għal rapport ta' l-20 anniversario tal-ftajjim ta' paċi ta' Dayton, mozzjoni għal riżoluzzjoni l-Onorevoli Mamikins. Grazzi. Dan il-ftajim ġi firmat fil-95 biex bekk fil-Balkani rajna il-paċi li kienet tant mistennija. U allura kien hemm sitwazzjoni fejn in-nazzjonijiet setgħu jibnu il soċjetajiet tagħhom il-ġdid, però sfortunatament il-prinċipju ta' ftajim li kien il-bażi tal-ftajim ma wassalx għal soluzzjoni id-dajjema għal nazzjonijiet kollha fir-reġun. Ir-reġun jibqa' wieħed li huwa mifrut u anki diversi pajjiżi nfushom huma mifrudin u allura dan huwa rifless ukoll fil-awtoritajiet governattivi. Ir-Repubblika Srebska hija eżempju tajjeb ta' dan u ma nistawx niddiskrivu il relazzjonijiet illi hemm bejn il-pajjiżi f'dan ir-reġun pala relazzjonijiet tajbin. Irridu però xorta waħda nappoġġaw il-proċess ta' paċi. Mil-ġdid l-Onorevoli Mamikins. Grazzi. Għanna sistema vinkolanti, għawnek li u kol qed iġġalna naħsbu illi ikonna kummerċ fl-armi ma' pajjiżi fejn mbagħad pajjiżi Ewropej u mal-mexxejja fl-2013 aħna konna qegħdin nesportaw armi f'ammonti kbar għal mijiet ta' miljuni ta' euro Neħtiġu regolament uniformi għal kummerċ tal-armi. Ċertament, kull pajjiż għandu id-dritt illi jiżviluppa politika skont l-interessi tagħhom bħala pajjiż, però dan il-kummerċ irid ikun wieħed trasparenti u kwalunkwa ksur ta' regoli wasal problemi kbar. L-Onorevoli Xogor. Fontos leszegeznünk, hogy a tagállamok fegyverkiviteli. Grazzi. Għal dak li għandu xjaqsam l-esportazzjoni ta' armi din għandha tkun kompetenza tal-istati membri individwali, deċiżjoni tal-Konsil tindirizza il-relazzjoni bejn l-istati membri. Għaliex huma ħafna drabi irridu jaċċettaw id-deċiżjoni tal-Kunsill iżda aħna rridu narfu l-fatt illi Dan huwa settur sensittiv l-istati membri qatt mu se jċedu għal kompetenzi tagħhom. Huwa importanti bekk naraw li flima livelli il-kummerċ jistaw ikunu rikonċibli ma' relazzjonijiet tal-Unjoni ma' pajjiżi oħra u allura il-linji ta' politika tal-affarijiet barranin jitilqu mill-fatt li l-esportazzjoni tal-armi ma jridux imorru kontra l-valuri komuni. Grazzi. Issa nkomplu għal punt li jmiss privattivi u drittijiet ta' min Minister il-pjanti l-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Għal 17 sena, id-direttiva kienet fisseħ u hija tindirizza il-ħxejjex, il-frott, prodotti bażiċi illi jaslu għanna permezz ta' proċessi bioloġiċi biex bekk dawn ma jaqgħux ta' sistema ta' privattivi il-prinċipju ta' drittijiet intellettuali huma punti importanti ħafna, iżda mhux f'dan il-każ fil-2015 fil-25 ta' Marzu il-EPO, il-Fiċċju Ewropew tal-Privattivi, ħa deċiżjoni illi it-tadam u l-brokkoli iridu jaqgħu taħt il-privattivi. U allura Dan huwa preċedent biex il-frott u l-ħaxix jaqgħu taħt sistema ta' privattivi għal-inqas parzjalment. Bekk minn aspett politiku irridu ninvestigaw din id-direzzjoni tal azzjoni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Hawking. Grazzi, jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni għaliex huwa essenzjali illi inżommu l-eżenzjoni ta' min inissel pjanti dan jfisser li aċċess għal kull materjal ta' tnissi li kun disponibbli għal dawk li nislu. U dan jfisser dwar varjetajiet moderni u anki speċijiet illi ikunu selvatiċi, rridu naċċertaw li l-varjetajiet ikunu disponibli mingħajr privattivi għal dawk li u jnislu l-pjanti. Li lin jekk ikunu bdiewa li jgħixu fuq l-attivitajiet tagħhom dawk li jagħmlu eh, xogħol fil-ġnien tagħhom bħala passatemp. U allura jiena nitlob ukoll il-Kummissjoni li jaraw ukoll l-interpretazzjoni tad direttiva tal-98 biex bekk aħna jkollna ċertezza legali u anke trasparenza dwar il-proibizzjoni ta' privattiva għal prodotti li jgħaddu minn proċessi bioloġiċi. Jiena appoġġajt emenda 5 li kienet titlob għal eżenzjoni ta' dawk li nislu ġifiri kommerċializzazzjoni sħiħa ta' karakteristiċi politiċi ġodda u kont disappuntata li dana maddiġ għaliex dana kien ċertament iżid għall-importanza ta' rezoluzzjoni li jatajba ħafna grazzi. Grazzi ħafna, issa naddu għas situazzjoni fil-Burundi u il-kelim huwa issur sur Mamikins. President, il-pajjiżi fl-Afrika huma dawk illi wara li kisbu l-indipendenza tagħhom il-ġdid xorta waħda għandhom diffikulta biex jibnu strutturi effettivi tal-istat u huma qegħdin ibatu minħabba il-faqar, il-ksur ta' drittijiet umani, eċċetera, eċċetera. Xi wħud mill-pajjiżi huma aktar situazzjoni fejn qed ikollhom suċċess meta jindirizzaw dan il-problemi, pero umba ta' unek għanna pajis partikolarment problematiku għal-kem huwa kiseb mill-ġdid l-indipendenza tijaw xisnin ilu, e, tindif etniku, ġenoċidju, il-gwerra ċivili, livelli għolin ħafna ta' faqar u anki problemi fis settur ta' l-edukazzjoni u tas saħħa dawn l-elementi kollha waslu għal kriżi profonda. U tana ma jimxi skont l istandard Ewropej tagħna. Grazzi. Issa l-aħħar punt il-ħarsin tal-Park Nazzjonali ta' Verunga l-Onorevoli Mipikins. Il-Park Nazzjonali ta' dan il-pajis huwa importanti ħafna għaliex jinkludi ħafna bija diversità u speċi tal-annimali. Sfortunatament, dan ġi elenkat fil-wirt tal-UNESCO, pero il-gvern lokali ta' licenzji għal estrazzjoni ta' żejt fiż-żona u allura reġuni fil-viċinat fl-Afrika qed jiġu involuti f'konflitti imdemmija anki hemm il-kaċċa illegali tal-annimali u koll qed isir fil-post. Il-vjolenza għadha dejja u 140 l-uffiċjal li jaħdmu fil-park ġew maqtula. Jiena nieħu pjaċir nara li aħna bħala parlament qegħdin nippruvaw inħarsu dan il-Park Nazzjonali li huwa inkluż fil-lista tal-UNESCO. Eh, Grazzi ħafna. Bekk il-minuti tagħna jkunu disponibbli u nerġgħu eh, niltaqgħu il-qudiem ir-riżoluzzjonijiet li ġew adottati llum jitaddew l-organizmi li għalihom huma indirizzati